Werte Kolleginnen und Kollegen. Kollegi. Fl-ewwel ta' Settembru, kmieni fil-ħodu, 75 sena ilu, bdiet l-ewwel gwerra dinjija. Anzi, it-tieni gwerra dinjija bdiet bl-invażjoni tal-Polonja mill-Ġermanja. U din affettwat id-dinja kollha ideoloġija terribli li id-dominat ħafna nies li kienu qegħdin jippruvaw jeqirdu l-ideali ta' nies oħra ta' pajjiżi oħra li kellhom jiġu sfruttati użati. Popli sħaħ kellhom jiġu meqruda u kien hemm radikalizzazzjoni li waslet għal gwerra sħiħa kif ġiet magħrufa. Kien hemm paċċiniku bejn Hitler u Stalin fil-bidu. U dan fisser li żewġ armati daħlu fil-Polonja. U ir-riżultat il germania ġermanja opponiet ir-Russja għamlet invażjoni ħolqot ħafna ħsara u sitt snin wara il-Ġermanja innifisa ġiet meqruda. 60 miljun mejta u dawk li mietu f'dan it-teatru tal-gwerra, dawk li mietu bil-ġuħ, iċ-ċivili, irġiel, nisa, xjuħ, tfal. Maqtula b'mod sistematiku. Meqruda, imkeċija minn djarhom, mitwa fit-toroq, imutu li mietu fit-toroq, fil-postiet tal-battalji. Tal dawk li mietu, dawk li ġew maqtula, dawk li ġew malqa, dawk li mdbatu fil-kamra tal-gas. Dan kien liżjed punt bax fil-istorja tal-poplu, tal-nies. -tal -tal Il-ġenoċidju, il-lut. Signori, dawn l-avvenimenti sfortunatament eh, għandhom del twil li jasal sal-lum aħna niftakru avvenimenti tremendi minn eluf ta' snin ilu niftakru xġara dak iż-żmien. Issa edin nitkellmu biss dwar perjodu ta' 70 sena fejn tkissret ċivilizzazzjoni, kif nistgħu ninsew? Din kienet gwerra li għamlet ħafna ħsara li erdet kella ramifikazzjonijiet kbar, kif nistgħu ninsew? U waħda mill-riżultati Eh, tal-gwerra kienet ix-xewqa minn dawk li esperjenzaw kemm l-ewwel u tieni gwerra dinija li joħolqu ordni ġdida biex dawn l-avvenimenti ma jerġgħux iseħħu. Kooperazzjoni transnazzjonali bejn in-nies li jaqbżu il fruntiri kemm fruntiri reali u dawk ekonomiċi u kien hemm rida reali sabiex jaħdmu flimkien u din parzjalment hija dik li ħolqot l-Unjoni Ewropea, l-Ewropa li nafu llum u għandna u dimna llum assemblea parlamentari multinazzjonali li hija espressjoni ta' dik ir-rieda. Għandna hekk rappreżentanti tal-istati membri differenti li ġew eletti b'mod sovran fil-parlamentana għaw reliġjonijiet differenti, twemminiet differenti u anka konvenzjonijiet politiċi differenti. Għanna rappreżentanti ta' kulturi u ġnus differenti. Iżda aħna il għandna għanna rida waħda u dak li għadna, ġviri għat aktar, għat aktar manda manna nipermettu li din tiġri fuq il-kontinent tagħna. Huwa miraklu li jirnexxinna nixbdu flimkien id-differenzi kollha tagħna minkejja da kollha li ġara fil-passat u għalija verament huwa moment affaxxinanti fl-istorja. Kull darba nitħolaw f'din il-kamra. Huwa moment tant importanti għalija għax naf li għanna self-autodeterminazzjoni u ħloqna Ewropa fl-imkien. Elibna l-gwerra, elibna l-ġuħ, waqqajna l-ħitan u d-divizjoniet li kienem bejnietna. Kienem l-ordni antika, kostruzzjoni artificiali, issa ridni għadik, issa għanna Ewropa wahda fejn nsabu fl-imkien. Huwa miraklu, l-unifikazzjoni Ewropea hija miraklu u xi ħaġa li tista' tejna li qatt aktar ma jerġa' jkollna katastrofi u bħal bħaldi. Sinjur ovvjament ma libda garanzija li da mhux ħajseħ. Għaliex aħna marna xinnix bxi maġija neliminaw il-gwerra mid-dinja, aħna li għamilna ħloqna strutturi, istituzzjonijiet li jamlila probabli li il-gwerra għat ma terġa tiġi lura. Għanna ċertu strutturi li ħloqna, imma xieġek nibdew neqerdu l-istituzzjonijiet tagħna, l-istrutturi tagħna, hemmhekk ir-riski jerġa' jqum. l ultranazjonalizmu il-mibeda, mibeda lejn ħaddieħor, lejn popli oħra, dan kollu jista' jiġi lura fl-Ewropa Aħna ħloqna speċi ta' sistema immuna kontra il-gwerra imma mhux sparixxejni għal-gwerra u hemm nies fl-Ewropa li jibżaw mill-gwerra jibżaw lil frontieri fil-kontinent tagħna jiġu modifikati mod unilaterali. Għalhekk hemm bżonn inqogħdu attenti rridu nkunu għassa il-libertà, s-sigurtà dawn huma l-privileġġi tal-ġenerazzjoni ta' wara l-gwerra li jiena parti minna. Jiena ċittadin Ġermaniż. U jiena parti minn dawk li twildu wara l-gwerra. Jena mandiċ responsabilta, issa jekk tridu nistaw najdu li jena għandi responsabilta individuali li rrit nilħaqan witaqa. Aħna il-koll nafu li l-paċi, tolleranza, rispett. Dawn jistaw jagħtu riżultati jekk mhumiex sempliciment miktuba, irridu jiġu implementati kuljum fil-prattika ta' kuljum tagħna u din hija waħda mill-glass il-kbar ta' dan il-Parlament. Il-fatt li nagħmlu propju dan. U għalhekk il-Parlament Ewropew għandu responsabilità partikolari. Irridu narfu dan il-fatt il-paċi, solidarjetà, tolleranza. Dawn huma affarijiet li rridu niddefenduhom kuljum. Għaliex kuljum jista' jkun hemm taddida għal dawn il-valuri. Għalhekk din l-Assembleja Parlamentari waħda multinazzjonali għatart important importanti. Dan huwa strument validu sabiex ikonna Ewropa ta' paċi u tolleranza u ma rridux ninsew il-vittmi ta' tieni gwerra dinija. Dan huwa l-obbligu komuni tagħna li konna tolleranza ir-rispett. Irridu naħsbu dwar dan hija parti mir-responsabiltajiet tagħna. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Bitte Sie jetzt um eine kurze Aufmerksamkeit. Grazie ħafna, Signori. Jekk iġobkom l-attenzjoni tagħkom għal xi ħidma tar-rutina l-ewwel neċi istruzzjonijiet tekniċi ħaniħdu ritratt panoramiku fil-kamra. Fil ħajkun hemm ħafna ritratti eh, li jittieħdu. Jekk il-kamera tiġi fuqek ħarsu lejn il-kamera forsi anka għatu naqra tbissima għaliex dawn il ritratt ħajġu pubblikati. Assistenten des Fotografen, der wird Ihnen zeigen, wenn die Fotos. Kull ma tridu tagħmlu huwa li segwu l istruzzjoni tal-assistent ta' minnet qed ritrat. ritratt. Imbagħad tkunu tafu jekk il-kamra x'fuqkom jew le. Fejnu l-assistent tal-fotografu emmu? Mela. Il, il, dak is-sinjur hemmhekk li għandu il-ġerzi abjad. u ħajajdilkom u allura intom titbismu. Il-kamera ħatibqa għawek sa tmim tal-votazzjonijiet. U meta titilqu tmissux il-kamera, ma nafx għalfej, imma ekkaw miktub. Iġifiri tmissux il-kamera. Ir-ritratti ħajkunu fil-sit tal-Parlament Ewropew u kuħat jista' jżomm. Intom stess tistgħu tużawhom għall komunikazzjonijiet tagħkom, l-attivitajiet tagħkom u l-kampanji. Nispera li qed inkun ċar. Għalhekk, meta eh,